Fid-dibattitu għandi dan il-punt żgħir il-votazzjoni illi se jessir għada fuq di kwistjoni u s-seduta li jmiss se tibda l-5 ta' Mejju l-2016 bejn 8 u 9 s-satej bat mill-3 sal-5. L-agenda hija disponibbli eh, fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Nirringrazzja lil kulħadd eh, Nirringrazzja l-amministrazzjoni, nirringrazzja l-interpretijiet il-President, nawguralkom il-lejli tajjeb u nalaq is-seduta hawnhekk. Naġġorna. Grazzi.